Euh, president Rebelo de Souza, President de la République portugaise. President Souza, President de la République Portugaise. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Signori, għanna mistieden distint li huwa l-President ta' Repubblika Portugiża nitlobkom tagħtuh merħba u jiena nixtieq ngħidlek sur President mhux biss merħba fil-Parlament Ewropew iżda natik merħba b'mod partikolari għaliex bħal dejjem immedjatament wara il-votazzjoni jiena fraħt lil President De Sousa għal l-elezzjoni u u għalli jiena l-ewwel żjara barra mill-Portugal li se nagħmel nixtieq li tkun żjara lill-Parlament Ewropew. U dak mhux eh, sempliċi ġest simboliku. Aħna fuq it-telefon tkellimna dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea, r-rwol tal-Portugal fiħdan l-Unjoni Ewropea u dak li inti għatli għamlek etni kwota għatli iż-żjara tiegħi hija espressjoni tal konvinzjoni tiegħi dwar l-Europa. Il-President tal-Portugal huwa favur l-Europa u għamela priorità tiegħu li kunem aktar integrazzjoni Ewropea. Alex, sur President, grazzi u issa natik il-mikrofonu. Signor President, signoras... E President, signori. Grazzi tal-li stiduntuni għawnek fid-dar ta' demokrazija xar wara illi jiena inħtart President ta' Repubblika Portugiza. U nishti u koll nirringrazzja lilek sur President Schulz tal-li permetti li nindirizza il rappreżentanti leġittimi tal-ċittadini Ewropej. Din hija da id-dar tad-demokrazija għaliex memx istituzzjoni Ewropea oħra fuq din l-iskala li hija msejsa fuq il-prinċipju tal-sigurtà tal-umanizmu u l-involviment ta' ċittadini daqs dan il-Parlament bir rappreżentanti kollha li jħaddan għalek il-fat li jina qiegħed hawnhekk illum huwa sinjal tal-importanza tal-integrazzjoni Ewropea u fil-mixja lejn id-demokrazija tal-Portugal, però huwa wkoll sinjal ta' impenn jiena Integrazzjoni esta foru un sogno Jiena minn dik il-ġenerazzjoni Ewropea illi l-sħubija fl-Ewropa kienet ħolma illi eh, il-ħolma għal ġustizja soċjali il-konverżjoni minn dittatorjat lejn il-demokrazija kienet kwestjoni ta' tmim ta' l-imperu manki il-fat il, il li il-Portugal jagħmel parti mill-Ewropa u kien ċar mill-sittinijiet tas-seklu liħor ġifiri meta l-Ewropa saret id-destinazzjoni ewlenija ta' eh, ħafna uh, immigranti aħna minna fl-Europa f'dak illi kienet irrappreżenta bħala paċi, solidarjetà, kabbir, ġustizzja soċjali, uh, kultura ħajja u dinamika imma kienu kol inċentif għalina biex nibnu Portugal ġdid. Sa universitarja għax komunidad. U jiena niftakar b'nostalġija l-ewwel delegazzjoni eh, mill-università fil-komunità fil vera diffiċli ħafna ta' rivoluzzjoni u eh, l-attività tiegħi stess meta kellix 20 sena bħala membru tal-, tal l-Assemblea Kostituenti bejn il-sena 1975 u 76 unbat konteċtat ħafna meta fl-1977 bdejna il-proċess tan negozjati għasħubija li damu sal-1985 u rajt ukoll il-ħolqien tal-Munita Unika. Jena dak iż-żmien appoġġajt tlet budgets mill-gvern ta' minoranza u kontribwejt għal tħul tal-Portugal fil-żona tal-euro u rrit nistqar hawnhekk ma'kom kemm kont gburi meta uh, eh, Jose Manuel Barroso Portugis il-inħatar president tal-Kommissjoni Ewropea. Rrit najdilkom u koll kem inħosni gburi bl-attività tal-membri Portugiżi f'dan il-Parlament, kull wieħed u kull waħda minnhom. Konvenzjonijiet antiki qawwijin ma jinbidlu qatt. U jiena għadni konvint li l-Unjoni Ewropea għanda rwol importanti li huwa insostitwibli fuq livell Ewropew anke fid-dinja u kemilu demokrazija l-Portugal baqa lejali għal din l-ideja fl-istrateġija nazzjonali tiegħu rispettivament mit-tip ta' gvern li kien qed imexxi dan il-pajjiż. Din is-sena il-Portugal qed ifakkar 40 sena mill-Kostituzzjoni tiegħu li kienet il-Karta eh, tal-Libertà u Demokrazija fil-Portugal fil-konsolidazzjoni tad-Demokrazija Portugiża, komunitajiet Ewropej kellhom rwol importanti. dak li kien u għadu importanti ħafna hija l-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-iżvilupp tal-pajjiż tiegħi u t-titjib tal-livell eh, ta' ixin tal-poplu tiegħu. Il-Portugal jaf juża il-fondi strutturali, immodernizza ruħu il-tessut tal-produzzjoni tiegħu, il-forza tal-ħaddiema imma biex jirrispetta ir-regoli Ewropej il-Portugal kellu wkoll fit-12 sena jagħmel tajjab jagħmel eh, għal għal fatt li kien waqalura u f'żewġ f'sentejn id-dekon u daħal 700 elf um, persuna li kienu jitkelmu bil-Portugiż u kienu fil-fat Afrikani. Sa l-1982 ħareġ minn ekonomija li kienet parzjalment koloniali u rurali u maluqa u trasforma f'ekonomija globalizzata, waħda li kienet miftuħa, privatizzata u mbattati aktar importanza l servizzi u l-industrija l-ġdida. Il-prezz ta' dawn il-bidlit kollha fi żmien qasir kien eh, prezz oli ħafna u laqas il-, il il-fondi tal-komunità li jurew l-appoċ tal-Europa lejn il-Portugal ma kienux bizzejiet biex jassiguraw il-konsolidazzjoni li kienem bżon il-krizi Ewropea fl-2008-2009 waslet fl-imkien ma dawk il-problemi strutturali li konnadna ma solvenjomx u għal tlieta għal-tlet snin u nofs kena dan il-programm li kienet involvi l-Kommissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Internazzjonali Monetarju li it-testjaw il- il-kapacità tal-Portugiżi biex jiffaċċaw il-kriżijiet u jagħmlu sagrifiċċji sabiex il-bilanċi interni u esterni finanzjarji setaw jintlaħqu. Bħala President tar repubblika Portugiża jiena gburi li qiegħed hawnhekk illum quddiem il-Parlament tagħkom. U li nista' ngħid li l-Ewropa kienet solidari mal-Portugal u aħna bħala Portugal irnexxinna noħorġu minn dan il-programm ta' ġustament. Illum il-Portugal irrit ikkompli jżgura dan il-bilanċ finanzjarju, jikkontrolla deficit, jikkontrolla id-dejn pubbliku u fl-istess ħin jibda jikkompensa lil dak is-setturi soċjali li l-iktar intlaqtu b'mod negattiv fil-modi reċenti Aħna nemnu li l-lin mill-investiment privatu l-esportazzjoni il-konsum ta' djar jista' u koll wassal għall-impiegi u għad kabbir. Din hija tri li twassalna għall-istess għanijiet makroekonomiċi imma hija ftit differenti minn dik ta' qabel għaliex it-tmexxija issa hija fidej gvern li huwa Ewropew fl-ispirtu tiegħu li jirrispetta l-obbligi internazzjonali u li huwa appoġġat fil-Parlament mhux biss minn wieħed mill-żewġ gruppi politiċi ewlenin imma anki minn partiti minn familja kbira oħra Ewropea li sa issa kienu barra mill qassam ta' seta kostituttiva eżekuttiva fil-Portugal. Alla volja jena eh, t-nissilt tnissilt eh, f'dottrina li hija differenti minn dik tal-maġġoranza Portugiża jiena appoġġajt il-Portugiżi kollha. U naħseb li huwa essenzjali li noħolqu il-paċi, illi nfejqu l-feriti, illi nibnu konsensus u l-messaġġ tiegħi għalhekk huwa ċar illum stabilità, ebda kriżi politika, li l in mill-kwestjonijiet ekonomiċi u soċjali li infittxu biex noħol u konsensus wiesa insaħħu is-sistema finanzjarja u eh, il-sinjal, il-pass il li ħadna fid direzzjoni tajba dan l-aħħar jista' jkun sinjal pozittiv, importanti, it-titjib tal-kapacitajiet eh, amministrativi u ġuridiċi, eh, stabilità tal-kumpaniji u aktar koezjoni soċjali. U jiena tassew mill-qalb nawgura suċċess lil dawk li jridu jikkonċiljaw il-disciplina finanzjarja u tħassib soċjali ibbażat fuq il-tisħiħ ta' dinamizmu tassu intern. Sur President, Sinjuri, jiena tassew entuzjast dwar l-Europa. L-Europa li jiena kont ħlomt bija u noħlom bija u li il-maġġoranza tal-Portugiżi u koll joħolmu bija edha tiffaċċa sfidi li huma ferm aktar komplessi minn dawk li faċċat fl-modi. Dawn huma l-sfidi li jgħidulna illi dana mhuwiex il-moment illi noqogħdu nitratjenu. Meta aħna naħsbu dwar il-ġejjieni tal-Ewropa għandu jisservi ta' xprun biex aħna niftakru li eh, fl-modi eh, l-Europa waslitna biex ikonna l-itwal periodu ta' paċi fl-Europa. Irridu niġildu kontra xenofobija, il-nazjonalizmu estrem, il-xovanizmu, illi indawru eh, dar natu darna l-ideologiji li wasluna biex nizolaw ruħna. dana huwa wirt sabiħ li aħna għanna inkomplu nożuħ. Imma dak li qed nagħmlu llum se jagħti il-frott biss jekk inkomplu niddialogaw ma' ċittadini Ewropej nirrispettaw it-tamit tagħhom li jgħixu f'żona ta' sigurtà, libertà u ġustizzja flimkien mal-benesseri, solidarjetà u ġustizzja. Ġustizzja soċjali Għalhekk huwa importanti li l-mexxejja Ewropej u l-mexxejja nazzjonali jisimgħu dak li jixtiequ ċittadini jagħtu każ dak li qed jitolbu. U dawn il-talbiet li huma espressi fil-kliem ta' ċittadini tagħna fil-soċjetajiet demokratiċi tagħna irridu nkunu qrib iċ-ċittadini l-Ewropa li noħlom biha jiena tittibqa' maquda f'solidarjetà internament u esternament trid tħares lejn dawk li jaslu, trid tixtieq illi ma jkunx hemm nies li jridu jitilqu mill-Ewropa trid fittex dejjem soluzzjonijiet komuni għall-effetti soċjali ta' gwerer fil-fiċinat, b'mod partikolari fil-kas tar refuġati. U f'dan il-kas il-Portugal serva ta' eżempju pala proporzjon tal-popolazzjoni tijaw il-Portugal huwa wieħed mill-stati membri Ewropej li l-aktar wera li kien lest li jilqa ir-refuġati fis-soċjetà Portugiż. Situação esta que exige que as questões de fundo não sejam Din hija sitwazzjoni illi titlob li punti ta' importanza fondamentali mandomx jitwarbu minħabba eh, ur, situazzjonijiet urġenti meta ta' żmien qasira u li nsibu soluzzjonijiet insodisfaċenti għalihom. L-Ewropa li noħlom bija jien rebħet il-barbarizmu u tista' telep ukoll it-teddida ta' fanatiċiżmu reliġjuż u terrorizmu. Għalhekk aħna rridu naġixxu b'solidarjetà f'dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli u traġiċi li jesprimu ruhom f'attakki li għanna nikkondannawhom mingħajr eċċezzjoni u għal boħra rrid hawnhekk nesprimi s-solidarjetà tiegħi ma' Franza u l-Belġu. L-Ewropa li noħlom bija jien timxi mal-ambizzjonijiet tad-dinja skont l-importanza tagħha għalhekk l-Ewropa trid tkompli tkun fuq il-linja ta' qoddim biex eh, eh, servi ta' eżempju fuq dawk il-kawzi li huma tant importanti li ma jfissirx illi għanna niskreditaw l-istituzzjonijiet hemm bżonn ta' ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet favur l-ambjent. L-Ewropa li noħlom biha jien hija Ewropa illi żomm il-pass ma' realtajiet ekonomiċi, soċjali, xjentifiċi li tati, li tati kas lil dawk li huma minsijin f'termini professjonali illi terġa sibom sabiex tiġġielet kontra il-pessimizmu. L-Ewropa illi noħlom bija jiena fil-Portugal u l-lin minnu għanda massa ta' persuni li joħolmu li jemnu fl-istess ħolma ħolma ta' Ewropa li twassal libertà, ġustizzja, demokrazija u solidarjetà, trasparenza u eru komuni. L-Europa li noħlom bija hija Europa li għanda l-Portugallu kol fuq il-linja ta' qoddim u rridu nkunu ottimisti nkella ma tibqax Ewropa ma tkunx simbolu għal futur l-Ewropa li noħlom bija iżomm f'moħħa dak li l-Portugal fis sempliċità tiegħu ikkontribwixxa l-kulturi u ċiviltajiet oħrajn. U dan issaħħaħna il-Portugal illi jiena ġibt miegħi illum. Qasam il-frontieri imma qatt ma nessa lill-Omer, Shakespeare, Goethe, Proust, Cervantes, Dent, Joyce, Strindberg, Kundera, Kafka, Zimborska, u PSOA u ħafna ħafna oħrajn. Aħna Ewropej, aħna dejjem se nkunu Ewropej. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Staatspräsident. Ich glaube, ich brauche nichts mehr zu sagen. Grazzi ħafna, President. Mandi xejn iktar xinżit. Signori, nawguralkom kull suċċess fil-vot su uh, President Rebella de Souza. Merba bik dejjem kull darba li tixtieq iżżur il-Parlament. Grazzi ta' dak id-diskors tiegħek illi ħeġġiġna l-koll hawnhekk u Palmatara kienaw eh, kien hawn maġġoranza illi appoġġatek.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 Fis-17 ta' Deċembru sena l-oħra kellna risoluzzjoni fil-Parlament dwar ir-rapport ta' demokrazija u drittijiet umani. F'kapitlu 78 ta' din ir-riżoluzzjoni nkundannaw is-sitwazzjoni ta' Sahel u l-istrajk tal-ġof fil-Marok, miż-żazax u l-qorti tal-Marok deċidiet illi dana mux strajk legali. Nishtiqu li konna kuntatt mal autoritajat fil marok sabiex nesprimu e, talba tana biex inħelsu dawn il-nis. Issa naddu għal votazzjoni. il 10 marzo il-Presidente Schulz ha imposto President Schulz keda kellu kol Eh, Kundana għal l-Onorevoli Bray, għal dak li għandu xaqsam dak li sar l onorevoli Penn. Tax ta' april il-presidenza u kol iset rekords tal-Onorevoli Bay għal konferma b'mod unanimu deċizjoni tal-President Schulz biex bekk l-Onorevoli Bay ikollu sanzjoni skont eh, is-sitwazzjoni ġifiri